dan ix u mbagħad dwar ir-regola 137 paragrafu 2 tar-regola ta' Preċedura tlab talba mill-Kumitat Fem għat tfassil tal-ISC għall-opinjoni ta' esplorazzjoni fuq il-Gender Digital Gap u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet mill-grupp u jew mill-member eh, dwar it-threshold baxxa fi żmien 24 sija din it-talba għall konsultazzjoni tiġi meqjusa bħala